Good morning, uh, dear colleagues. Uh, I propose to start. This kollegi. Nodwa tajba, senjuri. Nqa il-żewġ komitati itewtra. Nadu għal-agenda. għamlu għabbozz tal-agenda li tista' tiġi adottat ma tkomx kommenti. Ma tkomx kommenti tajja pwis. Għantattaw l-agenda nfakkarkom ġentilmen illi il-laqa hija web streamed live. Naddu għaż-żewġ eh, komitati parlamentari illi ħekomplu jaħnu flimkien fuq dan il-fajl importanti fer biex nistabilixxu il-Connecting Your Facility. Nirringrazzjakom il-kol għal kooperazzjoni tajba bejn iż-żewġ komitati. Naddu għal Senjora Deli. Grazzi għadu tajba kollegi, għabel ma nibdew l laqqa jiena nishti ninfraħ li sur Buzoj għal eh, lezzjoni tiegħu naħseb illi naf illi inti appassjonat imma titta kun tafrim ħafna ħafna xogħol nawguralek ħafna suċċess u lubija. Grazzi u koll sur Hans Peter nalqaw ħfosna, Hans Peter Wagner illi huwa membru tal-Kumitat tar-Reġuni li ħajsegwi il mekanizmi ta' interkonnessjoni taħt testedina tal-Raveli Teller Eh, ma nafx jekk iċawnek fil-fattu d-għotu x'tistħi. li iva għaw qiegħed tawnu nil-għawk. Eżis kollegi, aħna nitkellmu fuq il mekanizmu ta' interkonnessjoni. Dal-programm huwa wieħed ta' finanzjament importanti ħafna għal-twetti u l-modernizzazzjoni tan-networks trans-Ewropew, speċjalment fil-qasam tal-enerġija u trasport u digitali il-Kumitat Itru Trasport fl-aħħar mandat kooperaw biex nidefinixu l-pożizzjoni tagħna fuq kwistjonijiet ta' sew eh, importanti, ewlenin, parzjali li rajna fin-negozjati tant eh, intensivi fil-Kunsill u il-Kummissjoni imma dan ix-xogħol ma jistax ikun komplut mingħajr il- Eh, budget issa eh, li għanna u elementi oħrajn, eh, informazzjoni oħrajn illi il-Konsil ma kienx rrit jinnegozja. Dan huwa punti li rrit jiġi determinat issa fuq il-negozjati fuq il-qaffas finanzjali purli annwali, multianwali, MFF, l-interkonnessjoni fuq livell ta' kodeċiżjoni qabel ma kunem l-ewwel qari. Nata l-Kunsilli ta' Mawru kunu nistgħu u dan id-dossier fi żmien qasir kemm jista' jkun, jew almenu nippruvaw nagħmlu tali li CFP li ikun lest 2021. 2021. Grazzi l rapporters Sur Marinescu, jgħatem jgħat emmijat ija. Surrike, grazzi. Jtam nek, grazzi u koll rapporter, shadows, rapporters, illi wkoll kienu parti minn dawn il-negozjati tekniċi. Mela, issa rridu naraw li ma approċi rridu nieħdu. Issa, nafu illi regoli huma ċari. Nitkellmu fuq negozjati li juna l-early second reading. Skont l-artiklu 72, aħna qed s sfiq fuq dan il-mandat ta' negozjati li għal pożizzjoni Faris nix lejek, karim. Ek kif ġi adottat taħt l-ewwel qari tal-Parlament Ewropew. Il-negozjati jeħtieġu wkoll maġġoranza assoluta tal-membri tal-Kummissjoni flimkien mal-Kumitat ITR u tat-trasport ukoll. Iż-żewġ komitati flimkien eh, għandhom 120 membru u eh, wieħed u 60 membru rispettivament. U allura irridu naraw jekk għandix in-numru li jippermettilna li ngħaddu għal vot finali. Jiġifieri nistgħu niftħu l-vot. Issa nex insejt il-karta tiegħi. Nista' ngħidli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 Vot malu. Zewċa stazzjonijiet, 77 u 20 kontra, zewċa stazzjonijiet. Għaddit. Misoqsijiet oħra? Mela għadna l-seduta. Ġedema għamaj kolleg de itre de reste da. Komitati ta' itre, kieġabkom ibqaw fis-sala. Grazzi, anke il-Sinjor President. Good morning once again. Uh, we start our uh, committee meeting of today. Ħanibdew il-laqa tagħna tal-lum tal-kumitat. L-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna huwa li l-adozzjoni tal-aġenda tkom la bozz tal-aġenda kemm tkomx kummenti nistgħu nadottaw l-aġenda. M'hemmx kummenti l-aġenda hija tattata. Passoltu laqa tagħna tal-lum hija web streamed, l-interpretazzjoni tal-laqa tagħna l-lum hija disponibbli f'nejn 22 lingwa Il-deċiżjoni tal-koordinatur ta' 12 ta' novembru ntbagħtu lil membri ta' ITRE b-email fis-26 ta' novembru 2019. Ħaġa oħra importanti, il-laqgħa tagħna ta' 5 ta' Diċembru ġie mħassar. Issa napprovaw il-minuti tal-laqat ta' qabel minn ta' Novembru 2019 jekk kulħadd qabel il-minuti tal-laqati u approvati. Naddu għalla għalli għal-punt li mis. Ah, kon qed nitkellmu hawnhekk fuq il-trilogu li kellna x'namlu li kellu x'jaqsam ma' dispożizzjoni li provizjonali il-tires bl rabta mal-efficienza tal-fuel u parametri ħra soċjali aħna konna rnexxinna li nilħu qbil mal-Kunsill. Għandu lej il-rapporter, jisunira Virkunen, għazawx minu. Grazzi tal-pozizjoni l-ġdida tijak. Il- Kif edna il-trilogu fi 13 novembru laħaq eh, ftejn provizorju nixtieq nirringrazzja x-shadows, l-assistenti, il-konsulenti taħt kumitat itre għax-xogħol eċċellenti li kellna u dak li ħassej jiġri sab din it-tikketta if eh, aġġornajna id-dizin, għan elementi ġodda, li ice script importanti għal pajjiżi nordiċi skont standard internazzjonali u l-tikketjar ġdid ħaj foka wkoll fuq il-trakkijiet u x-xarabank, xarabanki, xarabanks <laughs> u il-bar diskussjoni li kena fuq il-microplastics u il- mil, l-ammont ta' mili li jinstaqu u kol ħajġu trattati, per esempio il si ġejjin mit tires issa e, il-Komissjoni ħajkolla tamela delegat dwarhom. Ġala darba l-metodi ta' testjar ikunu disponibli ġifir fil-ġejjieni, l-ideja illi ninkludu kol il-ammont ta' mili u anki il-microplastics ta' tires. Iżda irridu nkunu konna sistemi ta' testjar li huma tajbin. U qabel ma jproponu għad delegat il-Kummissjoni se tagħmel valwazzjoni ta' impatt li huwa tajjeb li wkoll ħajevalwa il-fattibilità li nżidu informazzjoni fuq applikazzjoni ta' tikketta. Iżda xorta tnaffis fażi bikrija. Importanti ħafna però bħala kwistjoni konna diskutejna ħafna fuqha. Imissa e l kummissjoni għandhom għad-delegat nista' ndaħluh fit-taketta meta standards ta' testjar e ikunu disponibbli. Mbagħad fuq il-ġejjieni tar-rescaling tal-parametri fuq it-tiketta l-wet grip, rolling resistance, rolling noise, il kunsill ħajkun involut fil-proċedura normali, ġifiri, meta inti kollok il-rescaling fil-ġejjien, jħajkon il-ġazzjoni ġdida u l-ġata ta' valuazzjoni ġi tiffissa tal ewwel ta' ġunju tal-2025 u regolament ħajtħol fis seħ fl-ewel ta' Mejju 2021. Dak kollox minnaħa tiegħi bħala riżultati tan-negozjati u għal darb'oħra nixtieq ningrazzja ix shadows u kull min kien involut amministrazzjoni wkoll għall appoġġ tagħhom. Thank you very much, congratulations to you, to the... Grazie ħafna, nifraħ lilek, nifraħ anka li shadow rapporters u nifraħ u koll eh, l-kulħat anka segretarja tal dan il-ftejm provizorju. Issa nistaw naddu għal votazzjoni, pero qabel eja nittestjaw il-voting cards. Ivvotaw kif tixti u dan huwa sempliciment test. It's okay, yeah? It's okay, thank you very much. Tajab wis, kollox qed jaħdem kif suppost, mela issa ser nivvotaw votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Everybody voted? Kulħat vota? Tajib, wis, votazzjoni maluqa. Proset, vot eh, pozittiv ħafna, 59 vot favur, zewċ astensjonijiet, proset, votazzjoni soda ħafna favur um, dan il-rapport. Issa, naddu għal punt limis, punt numru 7 skambju ta' femit mas-sur Jean Eric Paquet, direttur ġenerali ta' DG Riċerka u Innovazzjoni. trattaw is-suġġett tal-missjonijiet u subijiet f'Horizon Europe. Dawk illi beħsibhom ħallu il-kamra jekk jġobbom jagħmlu dan b'mod siket u jiena nilqa' mill-qalb l-Direttur Ġenerali Jean-Eric Paquet. Is-Sur Paquet diġà kien mana hawnhekk f'Settembru, il-preżenza tiegħu illum turi għal darboħra l-interess li għandu l-Komitat tagħna fi pjanar strateġiku tal-Horizon Europe kif ukoll ix-xewqa tal-Kummissjoni illi tinvolvi l parlament Ewropew kemm jista' jkun frekwenti possibbli. L-idea tal-iskambju ta' femmit tal-lum hija li nitalmu iżjed dwar l-iżvilupp tal-pjanar strateġiku b'mod partikolari l-missjonijiet u subijiet ehm, u l-iżvilupp li kien hemm mill-aħħar tagħna. B'mod partikolari jkun interessanti li nisimgħu iżjed fuq id-dettalji tal-passi li jmiss tal-proċess ta' pjanar strateġiku u il-proċess ta' subijiet kif dawn qed jintażlu, inkluż il-PPPs kontrattwali, il-jiġifieri il jiġifieri partnerships public to public kontrattwali, kif ukoll kif qed jevolvu il-Joint Technology Initiatives. Għanna sija u 25 minuta għal dan il-punt, sinjuri għalek minna irtelf taħin għaddil kelma l-sur pakke biex jgħamil prezentazzjoni tijaw. Grazzi ħafna, Sur President, nifraħlek anka għal din il-kariga l-ġdida li ser tkun qed tokkupa, nistenna bil-ħerqa ħafna li naħdem fil-viċin miegħek u grazzi wkoll ta' din l-opportunità biex um, nittrattaw u nipruvaw nagħtu segwitu lill ħidma uh, eh, tal-kummissjoni preċedenti biex anka nibqaw nżommu l-Kumitat Itrem aġġornat bi tħejjiet li qed isseħħu fid-dawl tal-Horizon Europe. Jira kelli l-pjaċir u l-unur illi nindirizza lil dan il-komitat f'Settembru biex naġġornakom fuq eh, il-ħidma li attualment għaddejja u issa f'dawn il-ftit minuti ser nipprova Uh, nitkellem fuq il-progress prinċipali li, li sar u ovvjament un batan kan nilqa mistoqsijiet minn għandkom. L-ewwel ħaġa li rridu ngħidu huwa illi kellna riżultati tassew impressjonanti u involviment kbir tal-partijiet interessati fil-konsultazzjoni pubblika illi saret waqt is-sajf. Dan qed tilkom dwaru darba li għaddiet meta tqajna, però dan il-proċess ġi konkluż fl-4 ta' Ottubru u rċevejna 6806 tweġiba. Ovvjament dan l-involviment minnaħa tal-imsieħba madwar l-Ewropa iħalli impatt eh, fuq eh, eh, twassil fin fuqtu tal-programm. Mbagħad kellna tletijiem wara jiġifieri l-4 Ottubru kellna tletijiem ta' azzjoni fejn involvejna servizzi tal-Kommissjoni u l-partit interessati kif ukoll involvejna wkoll lill-amministrazzjonijiet ehm, ta' diversi stati membri u kuntent ngħid li kien hemm anke ħafna stati membri preżenti waqt dawn il-ġranet ta' riċerka u innovazzjoni u taw l-input tagħhom ukoll. Għalhekk dan il-proċess ta' kodizin għal programm Horizon Europe immaterjalizza f'dawn il- ehm, tlettijiem ukoll u l-impatt kien eh, wieħed sostanzjali ħafna. Li għamlet imbagħad il-Kummissjoni kien illi aġġornat eh, xogħol u produċejna fl-aħħar Ottubru dokument aġġornat fejn poġġejna l-orjentazzjonijiet ġenerali li samna ovvjament mal-sekretarjat tal-Komitat ITRE u għamilnijom disponibli għal round addizzjonali minnaħa tal-partijiet interessati ulterjuri għal aħna dejjem nipruvaw u nipermettu li l-pubbliku li jagħti l-feedback tiegħu. Il-feedback li rċivejna mill-pubbliku jikkonferma eh, l-impatt pat li identifikajna fl-orientazzjonijiet strateġiċi u dan huwa fid-dawl ukoll tal-intenzjonijiet tal-President tal-Kummissjoni, Sinjora von der Leyen. Barra minn hekk, flimkien ma' segretarjat tal-Kumitat ITRE, identifikajna numru ta' sfidi komuni possibbli Per eżempju, ICT iżjed ekoloġiku u anka l-bżon illi nifukaw fuq um, ix-xjenza iżjed miftuħa l kulħadd u nkomplu nesploraw u nippreżentaw il-possibilità tal-impatt tas sinerġiji fuq l-Ewropa. Ħafna mill-elementi tal-ġejjini irridu iqisu wkoll il-budget il-ġdid. Issa tista' tgħid li għandna dokument stabbli li ser um, ikun għad-dispożizzjoni tagħkom minn hawn ftit uh, um, ta' żmien ieħor, ovvjament dan ser ikun appuntu disponibbli lilkom bħala kumitat itra immedjatament kif ikun disponibbli. E, L-pjanar strateġiku irrid jikkonsidra wkoll ix-xogħol li ser isir fuq l-MFF għaliex rridu naraw kemm ser jirnexxilna niffinalizzaw e, tejjijiet minar ma nkunu nafu eżattament ma eżattament il-figuri prinċipali involuti. U allura kemm minnu ser ikun allokat għal Horizon Europe dan għad irid jiġi konfermat mill-istituzzjonijiet. F'dan il-kuntest kelmtejn f'din l-introduzzjoni fuq żewġ elementi importanti ħafna li naħseb jinteressaw ħafna lill-istati membri l-ewwel il-missjonijiet u mbagħad il-ħidma fuq is-sħubijiet. Fuq il-missjonijiet, il-bordijiet ta' missjoni li ġew stabiliti fis sajf li għadda qed jitrattaw fost l-oħrajn il- smart cities, il-ħamrija, is-saħħa u l-ikel. Dawn kienu gruppi attivi ħafna, l-taqaw minn tal-inqas darbtejn, il-board l-taqa erba darbiet u uħut minn dawn il-missjonijiet ser ikunu jistaw jerġaw lura l-Kommissjoni u jipprivaw anka jinvolvu l-Parlament fuq uh, x'inhuma u xandom ikunu il-miri effettivi ta' dawn il-missjonijiet aħna ninsabu sa fuq eh, level ta' zoni u għalhekk irridu niġu aġġornati fuq ir-rakkomandazzjoni speċifiċi li ħarġu minn dawn il-missjonijiet. Parti minn dan il-proċess dejjem qed naħdmu issa fuq mal-mission boards u anke mal-amministrazzjonijiet u fil-fatt il-Kummissjoni preċedenti talbet illi nilħu l-istati membri l-anka partijiet interessati eh, jiġifieri l-universitajiet, l-istituzzjonijiet pubbliċi u anke ċittadini. Però palma qal tajjeb dejjem għal Carlos Moeiras dawn il-missjonijiet iridu iridu jattiraw l-attenzjoni tal-pubbliku jibatu sinjali u jagħtu indikazzjoni ta' tfassil ta' politika fuq livell ta' Unjoni Ewropea. Terwa mod kif aħna eh, naħdmu, ninaqdu ma' ċittadini tagħna, mod kif aħna nisimgħu l-input tagħhom u għalhekk dan jista' jkun kontribut importanti ħafna biex nagħtu seta lill ċittadini tagħna jekk aħna rridu illi inkunu ta' suċċess f'dawn il-missjonijiet. Wala kjer naraw kif nistaw namlu biex ikunem eh, il eh, biex il-bord jivjaġġa lej l-istati membri kollha u ninvolvu ruħna partikolarment ma' ċittadini. Kwasjesi kontribut minnaħa tal-istat membri kun pozittiv, nilqaħ b'mod pozitif ħafna. Mbagħad, wieħed mill-membri għandu um, ikun bħala dik il-persona li aħna maħħa nitkellmu, membru qed ngħid tal kumitat ITRE, dan il-proċess kważi konkludejni, jiġifieri eventwalment nikkomunikawlkom minn ser ikun, min ser ikun dan il-membru. Barra minn hekk il kumitat qed jippjana li kunem mm, smieħ u koll. U aħna grati ħafna jekk ikunu nistaw nipparteċipaw u nejnu kwalsiasi mod possibli. Finalment, fuq eh, il sħubijiet mill-pubbliku għal pubbliku PPPs. Hawnhekk aħna identifikajna anka fid-dawl tad diskussjonijiet li kien hawn hawnhekk fil-Parlament. 48 sħubija differenti illi fuqhom qed isir u dwarhom qed isir xogħol preparatorju. Ovvjament 13 minnhom huma dawk li possibilment isiru mal-istituzzjonijiet għalhekk xogħol analitiku u koll li jrid isir iżda anke xogħol mal-partijiet interessati dan ġi anke iċċarat mal-komissarju eh, direzzjoni li fjanna nimxu ġiet identifikata u eh, ix-xogħol analitiku tal-valutazzjoni tal-impatt ser tikkonferma jew le jekk dawn il-forum integrati ħafna ta' subijiet jistawx ikunu relevanti u ma noskludix li għal uħut minn daw sħubiet il-sħubija ehm, il-sħubija tkun iżjed relevanti f'termini ta' spiża u um, effettività. Għalek aħna qed naħdmu mal-partit interessati kollha fid-diversi amministrazzjonijiet madwar l-Unjoni Ewropea kollha kemmi fuq id-diversi sħubijiet biex inħejju t-triq għal dawn l-sħubijiet. Ovvjament, ta' min mm, wieħed issemmi li żdiedu erba' sħubijiet oħra li ma kinux disponibli qabel is-sajf, dawn ikopru is-saħħa u l-AMR, l-antimicrobial resistance, smart cities u l-komunitajiet u għonek waħda mill mistoqsijiet hija li naraw kif din is-sħobija ser torbot mal-missjoni. Servizzi ġeoloġiċi eh, u um, dawk li kunu prezenti fl-ilma u għalek dawn jammontaw għal 48 il-li semmejt iżjed kmini il-xogħol mbagħad irid jimmaterjalizza f'termini tal- xogħol li jrid isir bħala parti mill-implementazzjoni tal-programmi wkoll. Jiena nista' naqaf hawnhekk, Sur President, u ovvjament jiena leslin wieġeb għal kwalsiasi mistoqsija li jista' jkun għandkom. Grazzi ħafna l-ispiegazzjoni tiegħek u grazzi wkoll għal din il-flessibilità li qed turi u predispożizzjoni tiegħek li taħdem mal-Parlament Ewropew. Dan huwa l-ikbar programm ta' riċerka um, li jeżisti fid-dinja u għalhekk ċittadini tagħna għandhom stennijiet kbar għal Horizon 2020. Hemm bżonn għalhekk li ċert elementi li għandhom bżonn jitjiebu dawn tassew jitjiebu. Issa naddi il-kelma lill koordinaturi Mbagħad wara min jixtieq jagħmel xi mistoqsija jista' jagħmilha. Nibda l-ewwel mill-Sur Eller. Grazzi ħafna nilqa fostna l-Sur Pake. Aħna nixtieq nirringrazzjaw lill-Kummissjoni għal dan il-proċess li sa issa wera li kien relativament trasparenti, però hemm ċerta problemi u diskrepanzi bejn l-orientation paper u il-qbil li jintlaħaq fuq Horizon 2020. Per eżempju, il-climate kick mhux qed semma fil-climate cluster u il-proposti għas CCIs ma jinkludux um, dawn l-elementi, lanqas il-bilanċ bejn l-elementi militari u ċivili ta' xol ta' riċerka ma' qed jirrifletti il- mm, xewqat tagħna partikolarment fl-introduzzjoni. Dan huwa importanti għaliex fis-sustanza għandu ħafna implikazzjonijiet. Mbagħad kif il-missjonijiet ser jkunu morbuta ma' strateġiji preċedenti bħal pereżempju l-inizjattiva għal l-Smart Cities illi attwalment għadha dejja. Mbagħad, is-sitt fatti prestabiliti kif ser jiġu assoċjati mal-missjonijiet li qed jaħdmu anzi um, u kif ser jorbtu mal-programm ta' ħidma Dawk is-sitt fatti illi ġiġa irċivew miljun euro finanzjament ma nafux eżattament fejn ser jiddaħlu, bat mistoqsija fuq il-konsistenza. Lini gwida daqxejn eh, li jett jikonfonduna rigward il- mod kif dawn il-PPP ser kolom rwol attiv fl-istess ħubija. mil banda l-oħra l-istati membri qed jiġu mitluba jagħtu kontribut li varja bejn 100 u 300% tal-kontribut tal-Unjoni Ewropea. Finalment, il-rekwizit illi l-sħubiet privati jkunu miftuħa għal stati membri u għal mux stati membri, dan imur kontra dak li hemm fil-regolament finanzjarju. Mbagħad mistoqsija ta' governanza, kif ser nintegraw l-ambizjoniet reċenti ta' tnaqis ta' CO2 ta' diossidu tal-karbonju ta' 55% ma' ċerta sħubijiet. Per eżempju, il-żieda ta' tniġis minn eh, l-ajru kibret bitlet darbiet. U allura kif dan jista' jagħmel tajjeb għat tnaqqis ta' 55% ta' tniġis ta' diossidu ta' karbonju. Għalek, il-proċess ta' pjanar strateġiku ma jidirx illi qed jaqbel mal-ambizzjonijiet tagħna, mistoqsi oħra teknika. Għandna lista ta' 44 uh, eh, sħubija iżda fuqhom biss 30 iżda għal 30 minnhom biss hemm valutazzjoni tal-impatt. U allura saqsikom kif tistgħu taslu għal konklużjoni tagħkom jekk ma jkunx hemm valutazzjoni tal-impatt. Um, F'termini ta' pereżempju sħubijiet bħal dawk li trattaw l-azzar, l-produzzjoni nadifa tal-azzar, etc. Issa, mistoqsi oħra, x'inhi r-rabta bej il-pjan u il-pjan il-pjan strateġiku u l-programmi jiet il-qoddim. Aħna qed naraw li hemm taħlita ta' tnejn illi huma u finalment l-aħħar mistoqsija aħna qed naraw illi li IT qed tiġi xi ftit eskluża minn dan kollu. Per eżempju, qed naraw illi teżisti għodda biex naqdu l-komunitajiet flimkien, iżda nixtiequ li naraw daqsxejn iżjed riflessjoni fuq uh, il-referenza għall-ekosistemi. Nishtiq u koll illi nifmu zjed xinu marrabtit bej l-IT, KICS u l-Prima għalix fid diskussjoni fuq l-IT l-IT per se da mhix stabilita, però hija parti mill-pjanar strateġiku għalhekk nitlob kif dan kollu ser jaħdem. Skużani jekk tal ħafna fid-dettall, però naħseb li dawn huma l-mistoqsijiet illi għandu l-Parlament Ewropew. U Sur Buzan xtieq ngħid b'mod uffiċjali li l-koordinaturi jixtiequ li jkun hemm smigħ ehm, tal-komitat nar it-18 ta' frar u aħna minn hawnhekk nixtiequ li inti tkun preżenti. Grazzi ħafna, nittama li kellek ċans li tieħu nota tal-mistoqsijiet kollha. Issa ngħaddi l-kelma lis sur Danika li mhux biss il-koordinatur tal-SND, iżda wkoll huwa il-koordinatur tal-AFAS Horizon Europe. Grazzi ħafna, Sur President, l-ewwel nett nixtieq nirringrazzjak għal din il-karga il-ġdida li qed tokkupa nittama illi Passur Buzek inti tkun President ta' stoffa. Għandek il-dmir li tħares il-komitatu l-mod kif il-komitat ser jaħdem. Aħna ser nkun qed nappoġġawk u um, nittamaw li u għana fiduċa li tiħa tkun president tajjeb. Nixtieq nilqa l-sur Pake li mija għattajt ħafna lili ta' dialogu u negozjati dejjem kellna relazzjoni eċċellenti u aħna nixtiequ illi insibu f'dak illi inti għadek kif ippreżentajt id-dettalji tal-ftejn politiku tagħna din it-trasparenza li aħna għanna pala komitat u dik li jintom għandkom lej dan il-Parlament Ewropew aħna nilqaw, però nixtiequ naraw affarijiet konkreti f'termini ta' ftejn politiku. Jiena qed nimmaġina nitkellem fisem shadow rapporters kollha meta ngħid li għalina l-MFF u diskussjonijiet fuqu f'termini tal-Horizon Europe huma estremament serji Għana kellna proposta mill-presidenza finlandiza li ehm, id-diskutejna, pero din il-proposta hija proposta li tara l-ħafna stati membri kontrija. Aħna u koll kontrija din il-proposta, għaliex eh, somma proposta mill-Parlament Ewropew eh, hija mirata biex tilħaq miri ambizzjużi. Kif jista' jkollna ftejm ġdid ekoloġiku u jkun hemm dekarbonizzazzjoni meta bit-teknoloġija attwali u dan kulħadd jafu eh, uħut jgħidu li huwa diffiċli ħafna li tasal miri oħrajn jammetu li huwa impossibbli li tasal dawk il-miri li għandna aħna. U għalhekk il-presidenza tal-Kunsill qed eh, mhux qed tkun ambizjuża biżejjed, u għalhekk irridu naraw kif nistgħu nsibu teknoloġiji ġodda illi jistgħu jatwaw u jwasluna l-miri f'termini ta' dekarbonizzazzjoni. Għal ħazna eh, tal-karbonju, 99% ta' teknoloġija hija msejsa fuq teknoloġija ta' 50 sen ilu. Wieħed fil-mija biss huwa il persentaċ ta' teknoloġija illi hija teknoloġija moderna. Jekk għandna tassew nixtiequ illi l-Unjoni Ewropea timxi l qudiem irridu ninvestu f'dawk it-teknoloġiji illi jistgħu jimmaturaw u jippermettu l-industrija u anka l-konsumaturi privati u l-SMEs illi jamlu dak li nishtiqu aħna l-koll, jiġifiri li naqsu l-emissjoni tal-karbonju b'50%. Dak li prezentajt termini ta' missjonijiet u sħubijiet fil-pjanar strateġiku sur pakke, Jaxħaġa li aħna nilqawa. Però dawn iridu jżommu f'moħħom l-elementi kruċali li għadni kif semmejt għaliex jekk le ser eh, naqwa ċajt għalix ma musir jirne xilla naslu għal miri tana. Walek, kif nistaw nuru li aħna ninsabu minn ta' qoddimnet għal ġlida kontra tibdil klimatiku, jekk aħna ma nallokawx bizzejiet prioritajiet emmek fejn suppost dawn ikunu. Fl-istess waqt, nishtiq mm, nsaqsik mm, jekk il-proposti ta' sħubiet u se jiġu imnedija qabel ma jkollna budget finali skont eh, diskussjoni tal-MFF. Ma nafx, forsi din hija sempliċement xnija, imma inti tista' tikkonferma jew tgħid li mhux minnu li inti għandek biss proposta waħda għal ehm, sħubijiet kollha u jekk il-GTIs u ser jikontribuxu għal missjonijiet u jekk iva dan il-kontribut finanzjarju ser jiġi kalkolat bħala parti mill-10% lokat għal missjonijiet? L-aħar kumment mbagħad liema missjonijiet jinsabu fl-iktar punt avvanzat bħalissa. Forse tista' tagħtina xi indikazzjonijiet nieqaf hawnhekk. Nirringrazzjak għal eh, trasparenza għal flessibilità li qed turina u m'għandix dubju li ser ikunu nistgħu naħdmu. Flimkien għaliex ir-riżultati ta' dawn l-azzjonijiet komuni huma tassew importanti għal komunità ta' riċerka tagħna u kulħadd qed jistenjhom bil-ħerqa. Grazzi. Deschidere pentru vot sunt convins. Grazzi ħafna, Sur grazie grazzi li l kull il-kollegi tijak tal vot miftuħ ta' kif tkellimt. Aħna żgur li ħana appoġġaw l-interess minnaħa tal-Kumitat ta' litri Issa minnaħa tal rinju għanna l-kollega li mis, grazzi ħafna verament um, nishtiq ngħidlek proset l naħdem iktar fit tern f'dan il-mandat. Jena nishtinejt li sawit naqra qalbi wara l-aħbar li smajt fuq Orizzont Ewropa, aħna din nitkellmu fuq sommum kbar. Iżda minħabba il-valur miżjud ta' riċerka u innovazzjoni u l-fatt li l-riċerka u innovazzjoni suppost ħatenna nelbu il-bidla tal-klima, l-fatt li waqajna lura jiena nixtieq Insaqsi għalfejn aħna m'aħniex għedin ninvestu iktar fil-program xedin namlu ħazin xini għan narrativa tagħna biex l-affarijiet namlu għom aħjar. Forsi nistaw naħdmu aħjar bejn il-parlament u kummissjoni u konsil aħna nitolbu 120 biljon iżda aħna m'aħniex għedin niproponu l-affarijiet illi diġa eh, għamilna sissa. li għedna li ħanamlu sissa li għedna sissa issa fuq ir-regoli tal-orizzont tal regolam tal-orizzont issa jekk dan huwa marbut ma' sinerġija rridu niddiskutu fi trilogu issa qegħdin naraw illi qed min nikdbu illi dan għandu jkun koordinat f'sinerġija billi konna lan ta' simplifikazzjoni. U dan kollu barbut mal-fondi huwa inkluż fl-annes numru 4. Dina xi ħaġa li għandha tapplika wkoll għall-azzjoni ta' kofinanzjament. Jiena naħseb li SMEs iridu e ninvolvuhom iktar fil-programm. Nistgħu niskuraw li sakemm jista' jkun ikun hemm ir-regoli li japplikaw Jiena naħseb illi taqtanna qalbna jekk inti tkun SMI e ġdid. U wara l-ewwel round li joħodlok ħafna ħin tinduna illi dak li huma applikaw għalih għandhom għandu regoli kompletament differenti, ġifiri forsi nistgħu nagħmlu iktar f'termini ta' sinerġija u simplifikazzjoni. Grazzi ħafna is-Sinjura Dowding. Grazzi ħafna tal-li qiegħed hawnhekk u tal-li tieħu l-ħin biex tipprova twieġeb il-mistoqsijiet tagħna. Jekk ir-riċerka tal-Unjoni Ewropea ħad tagħmel differenza, jiena naħseb li l-isfidi li qed naffaċċaw għandhom jiddefinixxu prioritajiet u għalhekk il-proċess ta' co-design huwa importanti ħafna ħalli ninvolvu l-partijiet interessati ħalli jgħinuna naraw fuq xi xan nifukaw fir-riċerka qed nitkellmu fuq bitla tal-klima, tranzizzjoni u s-saħħa, l-wara tas-saħħa. Iżda aħna nafu li dan il-proċess ta' tfassil ta' co-design jista' jkun kontraproduttiv. Għalhekk aħna naħsbu illi dan il-proċess ta' pjanar qed minn xi elf 459 biss minnhom kienu minn NGOs u organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili fl-istess ħin il-kumpaniji u l-korporazzjonijiet kbar pprovdew xi 542 u it-tweġiba. Jiena naħseb li allura dan il-programm ħajkun friskju li jkun iddominat mill-kumpaniji l-kbar. Jiena naħseb li għandna nispeċifikaw iktar il-prioritajiet u provajna naraw ukoll jekk dawn il-prioritajiet u mhix ħajwaslu għal benefiċċji għal ċittadini u din hija xi ħaġa li verament hija importanti. U naħseb illi dan huwa wkoll importanti minħabba illi għandna ċertu nuqqasijiet illi ġej minħabba dominazzjoni minħata l-industrija. Issa, jekk inżommu moħħna dan il-proċess tal-ippjanar, f'moħħna nixtin saqsikom żewġ mistoqsijiet l ewwel kif beħsibkom iżidu l-parteċipazzjoni tas soċjetà ċivili f'dan il-proċess u l-implementazzjoni ta' Orizzont Ewropa. U t tieni net, minħabba li l-Kummissjoni beħsieba illi taspandi l isħubijiet ta' kooperazzjoni kif ħat iżguraw intom li l-Kummissjoni ħat tissatisfa r-rwol li għandha biex tiddefendi verament l-interess tal-pubbliku tiżgura illi l-fondi tal-Unjoni Ewropea jkunu verament tal-benefiċċju ta' kulħadd u jkunu aċċessibbli għal kulħadd. Grazzi. Grazzi ħafna ta' dawk il-mistoqsijiet issa l-grupp ID Paolo Borgia. Grazzi ħafna Grazzi l mistieden għand l-introduzzjoni. Mela, brabta ma xiftit mill-interventi li diġa smajna, naħseb li fid-dawl tal-fat li Orizzont 2020 u sħubijiet li għanna mux biss kienu importanti biex l semmis ikollhom aċċess u mhux l semmis kollha jirnexxilhom jissieħbu fis-sħubija u apparti minn hekk meta jkun hemm sħubija stabbiliti stabilita tkun deret illi ħafna drabi jingħata rwol marġinali lill kumpanija żgħira ngħatat dan rwol żgħir Allura nixtieq nkun naf kif fl-orizzont Ewropa u l-sħubijiet kif jistgħu jibgħatu minħabba dinamika simili. U jekk hemm xi mod ta' kif aħna nistgħu nagħtu iktar importanza l rwol ta' kumpaniji żgħar ta' tas medja fil-sfihdan dawn l-isħubijiet permezz ta' dawn l-entitajiet li jipparteċipaw. Grazzi ħafna Sur Borkja sal-grupp ECR. Is-Sur Kazmoderski, jekk joġbok. Grazzi l-ewwel ngħid nixtieq ngħidlek proset tal-elezzjoni tiegħek bħala President. Għana t-tkelma fuq numru ta' subijiet iżda t-talba tijaj kieku tkun illi t fuq il-bidliet vizavi il-bidliet kwalitattivi, il-bidliet fis-suġġetti x'ajkun differenti eżattament. Aħna s soltu kien ikollna l iktar twila minn ħadd il-Kummissjoni ġifier tistgħu tgħidulna daqsxejn iktar fuq riċerka fuq xi ħadd iffoka. Jiena tkellimt ma' ċertu applikanti u fil-fatt huma kellhom ċertu proposti brabta ma' l-input dan forsi jista' jkun diffiċli biex timplementa fil-prattika. Input minnaħa tal-fondi strutturali dan jista' jkun meqjus forsi iktar bħala input nazzjonali u mhux Ewropew. fuq l-orizzont Ewropew u um, subijiet ta' finanzjament dawn kif ħajsir il-finanzjament eżattament da ħajkun forsi qed isir minħabba dar proġetti ta' kooperazzjoni forsi ħajkun hemm xi trasferiment ta' fondi fiħdan Orizzont Ewropa naħseb li proġetti ta' kooperazzjoni xorta waħda għandhom jinżammu fil-qalba ta' Orizzont Ewropa. Ġifieri intom x'qed tippjanaw tippjanaw li jkun hemm xi trasferimenti kwalità, l-fukar fuq ir-riċerka. Iżda anke lista twila ta' sħubijiet u finanzjament tal sħubijiet din hija xi ħaġa li hija importanti ħafna lina u aħna xtaqna nsaqsu l iktar eżempji jekk jogħġbok. Grazzi ħafna l-aħħar s skur mhux l-inqas il-koordinatur min-naħa tal-gwe. Marisa Mattias. Grazzi ħafna, Sur President, u wkoll nixtieq ngħidlek proset tal-li kont mażur bħala President u l-Sur Pekin nixtieq nigrazzi tal-li qiegħed hawnhekk. Magħna fih dan il-kumitat nixtieq nirgrazzjak tal-li prezentajt l-aħħar data illi nkisbet fuq l-pjanar strateġiku. Issa inti taf illi l-Parlament jilqa' din l-idea ġifieri nilqgħu Il-proposta li jkollna strumenti ġodda issa l-fatt li aħna nistgħu niżviluppaw programm ta' riċerka li jista' jkun qed jiffoka fuq l-istrutturi meħtieġa hija xi ħaġa tajba iżda Aħna xtaqna niġbdu l-attenzjoni wkoll għal xi ftit mill-punti l-iktar dajfa, l-punt problemi li għandna u l-inċertezzi li jistgħu joħorġu minn dan kollu speċjalment meta aħna nkun qed nadottaw strumenti ġadda jekk aħna ma nipprovdux il-kjarifika li għandna bżonn u jiena għalek xtaqt nissaq xiftit mill-punti li diġa semmew illum, iżda naħseb li verament huma punti importanti jekk aħna rridu nevitaw li noħolqu kustjoni situazzjoni fraġli xorta waħda għadna ma ikklassifikajni jomx l-ewwel kustjoni kwistjonijiet budġetarji. Jekk aħna għandna l-budget bizzejiet, hemm bżonn li nagħmlu l kif suppost u ma nistawx inkomplu navvanzaw daqs li kieku ma kenniex problemi budgetari, daqs li kieku ma kienx hemm it-teddida ta' tnaqqis aħna rridu niskuraw ukoll li jkun hemm sinerġiji anke ma' programmi oħrajn ta' finanzjament hawnhekk m'għandniex sitwazzjoni ċara kif ippjanata u apparti minn hekk li din hija xi ħaġa importanti ħafna wkoll hemm bżonn li jkollna ċertu sistema komplementari rridu niskuraw illi l-istrumenti li għandna bħalissa dawk li ħajkun istabbilit fil-kontest Orizzont Ewropa ħajkunu kompatibbli. Pereżempju, għandna Is-sistema tal-IT bħala parti minn Orizzont Ewropa issa hekk kif diġà intqal matul il-preżentazzjoni tiegħek ma kienx hemm referenza ċara li saret lill-IT. Il-climate kick ma kienx inkluża u minħabba li l-IT kien parti mill-pjan strateġiku dan l-iżolament jista' jkun mod ta' kif aħna nistgħu noħolqu iktar konfessjoni fil-ġejjieni aħna jista' nistgħu nirriskjaw li noħolqu strumenti illi jkunu qegħdin jagħmlu overlap joħolqu iktar konfużjoni. Ġifieri mistoqsija tiegħi hija di kif tistgħu taraw li hemm ċertu kompatibilità bejn dawn l-istrumenti l-ġodda. Daw kif nistgħu nżewġuhom mal-istrumenti li diġà eh, jeżistu u li qed intużaw bħalissa. U eh, minħabba dak li qed inti naħseb li huwa importanti ħafna illi dawn il-punti jkunu iċċarati. Jista' jkun illi jekk jkunu iċċarati issa aħna ħankunu qegħdin nikkomplikaw iktar l-affarijiet biex noħolqu valur miżjud. Grazzi ħafna kellek l-ewwel round ta' mistoqsijiet min-naħa tal-koordinaturi kellek ħafna mistoqsijiet li stress u ħafna suġġerimenti rilevanti ħafna naħseb. Mela issa għandna seba' kollegi li jixtiequ jitkellmu u nħalli fidejk biex twieġeb. Grazzi ħafna Iva. Kien hemm ħafna kummenti u mistoqsijiet li nilqahom il-koll u naħseb illi kien hemm ħafna fil-fatt diskussjoni tanka ma diġi eh, riċerka u innovazzjoni. Ħani prova nwiġibhom mistoqsijiet kollha u żgur li diskussjoni ħat kompli wara il-lum. Mela. Is-Sinjor Mattias sitni fuq l-IT iżda anke ħafna oħra kkommentaw fuq għadi dan huwa parti mill-proġett mil ta' pjanar strateġiku U dan jista' jkun parti wkoll mill dan minn dawn il-clusters ma kontx naf li jena l-climate kick mhux qed nirreferu għaliha fil-clusters u bla dubju ta' xejdin għandna bżonn li ninkluduha din u mhux tkun problema biex ninkluduha. U naħseb li l-kiks huma identifikati wkoll fil-lista ta' sħubijiet li huma parti mill- pjanar strateġiku u naħseb illi diġa hemm diskussjoni bħalissa għaddejja fuq eh, il-regolament tal-IT. U eh, l-implementazzjoni strateġika tal-IT li għedha takkompanja regolament huwa marbut ukoll ma' dan il-proċess ta' pjanar strateġiku. Aħna qegħdin nirrakkomandaw li jkun hemm impatt ukoll li jinħas fuq eh, l-aġenziji u dan huwa dak li huwa lantana m'għandux ikun hemm nuqqas ftehim, nuqqas ftejim fuq dan u naħseb li l-isfida ewlenija tkun l-istituzzjoni tkun jistgħu jaħdmu fuq livell parallel ma' l-istituzzjoni tkun jistaw jistgħu niskuraw l xogħol fuq ir-regolament kun jista' jaqaddan kollu flimkien. Issa għandna kummissarju wieħed li qed jaqaddan ix-xogħol flimkien ġifieri m'hemmx raġuni biex dan ma jinkisibx u naħseb illi is servizzi bħalissa diġà din jaħdmu mill-qrib ma' xulxin. Kien hemm mistoqsija wkoll fuq eh, dawn is-proġetti li jintazlu għal dawn is-sitta aħna qegħdin nikkonsidrawhom fil-pjanar strateġiku naħseb illi għal ħafna minnhom aħna qegħdin nipropon l-mur l-lin mill-proposta li qegħdin irrisqulna u nippruvaw inkopru fl-istudju relevanza tagħhom fl-imkien mal-implementazzjoni mbagħad naraw jekk nistgħux inkluduhom eh, fl-istrumenti li kien qabel li m'għadhomx disponibbli skont Orizzont Ewropa. Il-Kummissjoni dejjem hekk qalet u hekk ħankomplu nagħmlu aħna illi ħankomplu nikkonsidraw dawn il-proġetti fl-analiżi tagħna. Sur Eler, ma nafx jekk nixet nara li hemm xi kontradizzjonijiet. Iżda ħansaqsi l-avukat biex jgħini. Jiena naħseb li promozzjoni tal-investiment mill-msiba finanzjarji f'dawn is-sobijiet dan huwa żvilupp importanti ħafna. Jekk tħarsu wkoll anke lejn is-settur eh, tal-avjazzjoni, Naħseb li dan jista' jkun marbut ukoll mal-fondi pubbliċi. Naħseb li l-atturi wkoll jistgħu l-atturi finanzjarji jistgħu wkoll jimplementaw iktar riżorsi. Jiġifieri id-diskussjoni fuq dan għadha għaddejja. U nafu kemm importanti illi aħna nippromovu dan kollu b'mod eh, trasparenti di xi ħaġa li aħna identifikajniha bħala importanti li ġustifikawha. Fajna l-industrija, ġifieri aħna qegħdin naħdmu anke mal partit interessati fuq l-evalwazzjoni tal-impatt Issa inti saqsejt ukoll jekk hux jkun hemm proposta waħda legali issa tnara li hemm bosta dispożizzjonijiet li ħajkollhom bżonn li jkunu identiċi. Anke fuq dawn kwistjonijiet diffiċli l-impatt li jista' jkollhom fuq is-soċjetà wkoll. U s-subijiet diġà qegħdin jaħdmu il-maġġor parti tagħhom bħala strumenti ta' implementazzjoni waħdanija u naħseb illi dawn is-subijiet jistgħu jaħdmu ħafna iktar qrib ta' xulxin. U allura dawn dispożizzjonijiet uniformi verament qed jagħmlu sens. U li jistgħu jkunu analizzati wkoll bejn it-teams differenti tal-Kummissjoni. Naturalment aħna qegħdin nippruvaw naraw jekk nistgħux ikollna iktar investiment min-naħa tal-industrija u jkollna implementazzjoni kif suppost. Aħna ħanżommu bosta eh, analiżi ta' tip ieħor ukoll fuq Id-diskussjoni hawnhekk hija mhux biss dak li aħna qed nfittxu fis-subija, iżda d-diskussjoni għandha tkun marbuta mal-fatt ta' kif din l-implementazzjoni tista' twassal għal rollout tajjeb fis-settur. U naħseb li hawnhekk aħna qegħdin niżguraw li investiment li jsir kmieni jista' jiggarantixxi li jkun hemm dekarbonizzazzjoni malajr kemm jista' jkun. Jiena naħseb illi għal ħafna mis-subijiet ħajkun hemm bżonn li jsir din l-implementazzjoni dan ħajkun xogħol li aħna dalwaqt ħa nkunu nistgħu naċċessaw. Ix-xogħol analitiku huwa meħtieġ għal l-imsieħba kollha. U naħseb li ma nixtieqx nitkellem fiseb Maria Gabriel. Iżda żgur li l-Kummissjoni ħatkun tista' tkun disponibbli għal dan is-smieħ ta' frar. U anke aħna nħejju ruħna għal dan is-smieħ. Which um... Mela, ematta kommenti fil-diskussjoni tal-MFF. Dokument tal-Presidenza da kif waslet hija importanti li aħna nikkommentaw, importanti mill-sqari tal-Kummissjoni u kont tal-President tal-Kummissjoni anki fil-COP f'Madrid illi l-Ewropa iridu jinvestu fir-riċerka, innovazzjoni u impjieg industrijali biex nittrattaw dawn l-isfidi, m'hemmx ambigwità. Ewa ċar il-budget tal-Unjoni eh, hija vettura ċentrali, ferm, mux bis għal Horizon Europe, imma kif int għal dwar u sinerġiji madwar ħafna mill komponenti tal-MFF. Ija sfida u kol kif għalija kif Horizon Europe tista' tkun marbuta ma' fondi strutturali. Tista' tkun marbuta mal Connecting Europe Facility, il-programm tal-ispazju, il-, -program tal il il-programm digitali, il-vestiju u anki il-politika um, agrikola u um, il-twassil ta' industrija ġdida mod partikolari tista' issir permezz ta' titjib ta' riċerka innovazzjoni ma dan jista' jwassal għal użu sħiħ illi nista' jfisser li bżonn hemm bżonn ta' diskussjoni tradizzjonali bejn it-tliet istituzzjonijiet. Rridu ninvestu iktar f'teknoloġiji. Aħna wkoll imbatteriji pereżempju eh, li għandhom bżonn oqsma aktar ta' investiment eh, speċifiku, aħna diskutejna dan li importa importanza hija ispirazzjoni għal ħafna setturi oħrajn, forsi għal azzar, avjazzjoni oħrajn xogħol huwa importanti għal dak li huma supply chains, is-setturi kbar, komponenti ta' innovazzjoni eh, u parti importanti tar-rwol li rridu naqdu. U allura dawn huma proġetti ta' interess Ewropew illi wkoll irridu naraw illi jkun implementazzjoni sieħa għal dawk li huwa r riċerka innovazzjoni u għal tuna eh, ġim ta' riċerka u innovazzjoni ta' DGs u kol li namlu proposti fi budget ta' Brussel ħajkun ta' sfida. U iktar u iktar minħabba l-bazi legali tinkludi perspettiva tal-budget għal sobijiet interistituzzjonali u għalek huwa diffiċli illi naraw kif għanres u dawn il-proposti tal-imsħubija minnar il-ftemiet ta' istituzzjoni minnar il-budget il-timeline ta' negozjati fil-tul il-2020 hija raġuni oħra għalfejn dan il-negozjati eh, ħajjamlu iktar malajr u aħna ħanamlu il-pat assessments ta' sena d-dihla ħajkunu diskussi f'Marzu u April iktar u proposti legali ħajkunu mm, hija xi ħaġa fuq Horizon Europe wara bar l-MFF mbagħad kif pakket mizuri miżuri jista jista' jiġi eh, avanzat iktar malajr. Ovvjament eh, għandek il-commitment credits ta' tmiem tal-2020 u hemm ħafna implementazzjoni intensiva mal-budget tagħna tal-lum sa' sena 2020-23-24 hemm perspettiva ċara eh, li hija importanti imma mbagħad hemm lok illi hemm xogħol leġislattiv li huwa xogħol illi iktar ma jkollok budget iktar bikri iktar aħjar. Hemm missjonijiet li huma iktar avvanzati huma iktar illi huma dawk li huma l-bliet. Immu hija l-iktar fejn jiena naħseb illi hija iktar bikrija rekomandazzjoni, il-missjonijiet, il-missions iridu jkunu marbuta mal-politika tal-iżvilupp. It-sfida tal-mission board hija li konna lan, illi konna ċittadini, illi nkunu ambizjużi namlu pozizjoni ta' dan il-dan ambizjoni li li namlu iktar mifruxa madwar l-Europa. Eh, il-bliet kif nafu ma eh, ħafna folol ħafna nies għandek l-smart cities, green cities, daw kollha li tiġi rekomendati, dawn kollha tiġi fuq river reġjonali u lokali, u allura l-idea li nkunu din qisu bisħieħ ix-xogħol li huwa għaddej u mbagħad nżidu valur. Billi nżidu l-għanijiet iktar ambizzjużi u dawk li huma aktar allinjati mal-bija tal-isforzi bejn l-istituzzjonijiet u l-industrija lokali. Dini waħda mill nisfidi tal-missjonijiet kollha hija xi ħaġa li jiena nara bħala l-iktar ħaġa viżibbli l-pjantazzjoni. Kanċer? Dija xi ħaġa li jirt nara naqxa fil-pjantazzjoni. Imma miktar qed il-permezz tan-netwerk ta' referenza permezz ta' stati membri li jridu jitqisu bisħieħ. Iċer qed ifakkarni li nħaffef, ħanniprova għax hemm round ieħor iva. Et niprofa nkop naqat xi interventi flimkien biex nista' nistan ħaffef nittama. Sinerġi u semplifikazzjoni hija importanti ħafna parti mix-xogħol li għandna qudiemna. Eh, ħafna xogħol li sar fin-negozjati u il-preparazzjoni u kol tal-Kommissjoni irridu ngħidu li issa għaddejjin qed l-istati membri kollha edhin nispiegaw il-modalitajiet ta' xogħol tal-Unmod Horizon Europe, il-Model Grant, u kif aħna rridu li nkun nistgħu naqdu aħjar il-fondi. U aħna rridu naqsu il-feedback tagħna. Aħna rridu nkunu atturi kont madwar l-Istati membri, illi naraw kif aħna daħnin fil-programm ġdid li konna sieda siħa tal-atturi eh, u bekk simplifikazzjoni kontinwa. Irridu nkunu nafu li semplifikazzjoni tinsab ħafna f'kontinwità għaliex ir-regoli mhux se jinbidlu drastikament f'kull programm. Imma aħna rridu ntejbu fejn rridu ntejbu u aħna rridu nżommu dak li aħna fejn aħna progressajna u mxejna l-qudiem grazzi għall-implementazzjoni ta' Horizon 2020 dan il-kontest regoli waħdanin għall riċerka u innovazzjoni, iva dan huwa dak illi il Model Grant, il-bidla Model Grant ħajja ġi permess dak li huma regoli u dak għalhekk il-negozjati bejn il-Parlament u Konsill ukoll dan huwa dan huwa marbut ma' kemm inti għandek sinerġiji ta' fondi kumulattiv bej strumenti biex imbagħad ikollok regoli waħdanin tal-istrumenti illi jipprovdu l-fondi ġifiri dan din hija diskussjoni li għadha d U semplifikazzjoni tista' tinkiseb. nearly there. I was myself uh, also disappointed by the limited participation. Um, u għanna limitati mill uh, Research and Innovation il-proġett. Uh, um, um, għalix iċ-ċifri fil-fat ma tantxu magbar bħala reazzjoni u għanki għat parteċipazzjoni attiva. Sitessin dan huwa komitat illi għatma kien jħosem hija l-ewwel darba li dawn is-soċjetajiet ċivili jisibu ruħhom par irrelevanti ukoll li huwa relevanti ħafna biex tieħossem fil-programm. It-tieni aħna rridu naħdmu direttament dawn il-umbrella organizations fi Brussell. Irridu naraw kif anivolvu ruħna aħjar ma' ċittadini. jekk jistaw ikollem din il-kodeċizjoni mal-NGOs u organizzazzjonijiet ċivili aħna irridu ninvolvu ruħna ma' dawn iċ-ċittadini direttament u hawnhekk aħna nistgħu ikonna xogħol illi jkun tassew jagħmel impatt. Għadek li instituzzjoni għal dak li huwa l-interess il-sħubijiet illi jkunu li kopru l-interess u l-industrija qed tqassam il-parti tal-impatt u impatt tas-soċjetà. Aħna rridu nimbuttaw l-industrija aktar il-qudiem. Kristjan Eda semmew l-avjazzjoni. il fobja tal-avjazzjoni li għanna l-lum il-produċa ħafna efficienza inqas gwadan U għalhekk aħna rridu meta jkun hemm itkabbir fi traffiku tal-ajru aħna rridu wkoll ikun hemm soluzzjonijiet illi ġejjin mill-industrija. Dak li aħna qegħdin niddiskutu hawnhekk dawn is-sħobijiet. Bo dak huwa xogħol ta' tħejja. Minuta waħda oħra biex ngħid illi l-SMEs huma ta' suċċess li kolli ngħid tal-Horizon 2020. Hemm xej fil-approċċ ġdid li waqqa fis-suċċess milli jkompli. Jiena nippruvaw nwessaw is-subijiet. Allura nina nittama li naraw l-SMEs li ktar jihdu interess f'nubri ikbar, anki biex jgħinu li jgudaw dawn is-subijiet. Anki fuq inċertezzi. Hemm xejn li nistgħu nżidu hawnhekk illum. Imma fil-fatt fuq l-Istitut Ewropew għat-Teknoloġija aħna rridu nkomplu naħdmu flimkien mill-qrib biex nilimitawha u l-bidlu nbidla fil-programm f'tas Horizon 2020 Horizon Europe huma tentattivi li aħna se nagħmlu biex niffokaw iktar fuq l-impatt ir-riċerka ta' impatt fuq dan it-tip ta' soġġetti fuq il-Horizon 2020 hija mill ħafna eh, seta ma' ħafna oqsma ta' attività li aħna għan nippruvaw nagħmlu Horizon 2020 li qed nippruvaw insibu massa kritika fejn huwa rilevanti fejn qed naħdmu mod iktar transkonfinali. U dan ħajkollu impatt fejn is-setup tradizzjonali barra mill-Kummissjoni barra mit-tim tal-Kummissjoni u timijiet ta' stab partit interessati jista' jkunu riveduti. U għalhekk aħna qegħdin nikkodizinjaw għal-atturi kollha implementazzjoni illi jifmu fejn aħna rridu ikonna dan l-approċ iktar transkonfinali u aħna rridu iktar spazju għal gruppi ġodda ta' konsorzju u konsorzja u organizzazzjonijiet biex ikunu nistaw nimplementaw Horizon Europe. Grazzi, suġġett importanti su suġibit konkreti ferm. Ħankunu fuqtom, ħinu fuqtu. Għanna interventi bil-kollegi Nabdew Mirsinra Karvajja, l-IPP. Grazzi, Nessur Ċer. Grazzi l-Sur Pakke. Eh, naħdmu fuq il-subijiet instituzzjonalizzati. Din hija parti importanti Horizon 2020. U nistennew illi kunem parti sostanzjali ta' Horizon Europe. Aħna rridu nistennew illi irridu eh, konna il- partijiet kollha leġislattivi li kollox qed imur quddiem sa' Deċembru 2020. Aħna għanna dan is-sett ta' subijiet ta' parti ta' 1.85 li parti minn kodeċiżjoni u oħrajn li huma pubbliċi privati skont 1.87 xorta għan ta' għaddejjin fuq xi misħubijiet jekk ikunux 1.85 u 1.87 tista' tixet naqadaw fuq dan speċjalment fuq isħubijiet illi aħna rridna mill-bidu li CTP illi inti proponejt mod tajjeb illi nestendu l-impatt globali tiegħu. Jien naqbel bisieħ ma' dan. Imma x'ilu ma' diskussjonijiet illi qed ikonna hawnhekk fuq id-deħida deċiżjoni jekk ikun public to public jew public to private u jekk hemm dubi oħrajn subijiet oħrajn jew kollox huwa mm, setjat fl-oħrajn grazzi sew. Signora Galvez Munoz. Signora Galvez Munoz. Eh, thank you very much. Grazie. Eh, grazzi. Proset tassew, grazzi lil sur paket. Mela, għandi zewġ mistoqsijiet. Fuq il-mission, fuq il-budget cuts, eh, il-mission oriented approach għandu l-potenzjal illi ikun jista ikollu l-allinjament ta' programmi fondi illi naqsu is-sinerġiji. Imma għalissa għanna budget suffiċenti għaliex inkella memx ħadd li jista' jkun qed jimbotta il dawn il-prioritajiet u jilħaq is-sinerġiji. Ġifiri jekk il naqisu għabir bizzejiet. Il-missjonijiet ħajkunu priorità, il-missjonijiet xuħut minnom biex naqsu l-ambizjoni ta' xuħut mill-missjoni li għanna per eżempju il-missjoni li qed insemmu l-iktar avvanzati u id-deb il-mazzukato u kol fil-rekomandazzjoni taħħa tal-missjonijiet zero nistaw emmek nadu għall-elettrifikazzjoni biss tal-bliet xi persuni fil-bord qed jipproponu li iktar modest mill-għan li kien qabel. Iktar orientat fuq il-madwar il-negozji mill-ewwel wieħed. Jiġifieri il-naqis fil-budget kemm u kbir kemm se jkollna niprioritizzaw ħabba fih. Mistoqsija oħra. Fuq is sobija fuq l-evalwazzjoni ta' impatt, dan mhux sejjer kif stennejna fil sobija ta' prima, per eżempju. Kien hemm xi għajdut mill-Kunsill illi il-kontinwità il il kontinwità tal-prima 2021 eh, hija importanti biex intejbu il-produzzjoni ta' sostenibilità f'reġjun illi huwa mediterrani illi huwa milqut mill-bidla fil-klima u it-kabir fil-popolazzjoni. U ġeopolitikament huwa importanti. U Għalek, eh, din għanna jdut huwa minnu jew le? Madam Mihajlova from Renew. Fuli Mihajlova. Grazzi, grazzi. L-ewwel net ningrazzja nifraħlek tal lin ħatart. Grazzi ta' sew sur pakki l informazzjoni interessanti. Jina ħankompli nafas fuq dak li qalu Renew li s ma' programmi oħrajn Intom diġa semmejtu xi wħud mill-alternattivi mal-Connecting Europe Facility, mal investiju mal-programm tal-ispazju programmi oħrajn. Imma mistoqsija tiegħi ħad Intom fuq l-aġenda ta' sħubijiet. U mixins għamlu l-alternativa l-koordinament ma' strumenti li diġa jeżistu u strumenti ġodda pal-muma it-tranzizjoni tal-ġejjini, strumenta ġedid tal-tranzizjoni tal-ġejjini u anki alternativi oħrajn għall-Unjoni Ewropea. Huwa fil-kontest tal- eh, budget effiċenti tal-Unjoni Ewropea biex nevitaw illi konem it trikkip u illi konna riżultati effettivi ferm il-programmi kollha grazzi tassew. Grazie tassew, Rivri Ruppe. Grazie tassew, jena grazzi tassew, jenna nixin awgurale kull suċċess. Grazie direttur ġenerali għan mistoqsija. Għandi xim. Najt namillek, l-Horizon 2020. kemm flus ġew iffirmati eh, eh, dal kontratti u kemm ħan iksbu sa tmiem is-sena d-dieħla. Għalfej qed nistaqsi għaliex il komissjoni qed tipproponi illi nżidu intriplaw anzi dan il-programm għal perjodu li jmiss. Imma fil-fatt il-Finlandja ekk fala presidenza ma tipproponix illi l-istati membri iridu ehm, jagħmlu kontribuzzjoni ikbar u jkollhom riżorsi propji biex jikkontribwixxu għal programmi biex ebda programm ieħor ma jkollu jiġi imnaqas. Hemm proposta oħra illi programm ta' Horizon Europe jista' jġib xi flus minn fond ta' koeżjoni u fond agrikolu għal dak li huwa l-fond ta' koeżjoni. jistaw jiġu mħarsa minn stati li mumiex daqsek eh, senjuri, punt konsiderevoli. Muntiħor, meta nitkellmu fuq Horizon Europe, dan il-programm mhux suppost iżid ma' koeżjoni addizzjonali iktar msaħħa jew tagħti rekomendazzjonijiet kif tista' tinkiseb fuq kif nistgħu insolvu problemi fis settur agrikolu. Aħna il-prezzijiet ta' xiri jridu jkunu kollhom impatt fuq l-agrikoltura għax il-konsumatur ma jħallas inqas ħaġa oħra l-informazzjoni kollha qed nieħdu. Jistaw jintużaw mod differenti. Imma x'inhu ma il-raġunijiet? U kif nistaw namlu l-istati membri kollha jistaw jiżgħu il-programmi kollha billi jkunu ċarċessibli dan l sħubijiet Uh, thank you very much. Uh, congratulations. Grazzi ħafna. Mill-ġdijt jena nifraħlek Kristjan u nawguralek kull suċċess. Għax aħna l-aktar komitat li ħall impatt fil-Parlament Ewropew. Il-kummissarji jimbidlu kull ħames snin U għalek huma propju id-diretturi ġenerali li e, jaċċerta li kunem ċerta stabilta u kontinuità fl-Unjoni Ewropea. Nixtieq nifraħlek direttur ġenerali għal-ħidma tiegħek fuq Horizon 2020 u nawguralek għal-ħidma tiegħek fuq uh, il-Horizon Europe. Però nixtieq inkompli ma dak li għal l-Onorevoli Danika ħafna mill-mistoqsijiet li kelli jiena diġa ġibtom. Ikolka maħna nafu li il-Green Deal il-ġdid tal-Ewropa jiddependi fuq is-suċċess ta' politiki ta' innovazzjoni. Kollox, magni ġodda, teknoloġija ġodda, il-fertilizzant, l-agrikoltura fil-verità kollha kemm Ħafna affarijiet qed jistennewna. Għana naxxi ftit esperjenza. Bis-sena 2000 is-sur Antonio Gutierrez, il-Prim Ministru tal-Portugal u il-President tal-Kunsill iddeċieda uh, eh, fil kumma l-Unjoni Ewropea li adotta l-istrateġija tal-Lisbona. Fis-sena 2010, il-President Van Rompuy flimkien mal-Konsil Ewropew iddeċieda fuq l-Istrateġija Ewropa 2020. se transejnieh dan il-fatt. Però kien imsejjes fuq l-innovazzjoni. Għalhekk aħna ma nixtiequx nerġgħu nitilfu għat-tielet darba. Qed nitkellmu fuq il-Kunsill tal-Innovazzjoni Ewropea l-Istitut Ewropew ta' Innovazzjoni Inkorporat fil-kappa tijak direttur ġenerali u il triangolu tal-arfin aħna naħseb illi nistgħu ninkorporaw fil-riċerka tagħna, fil-politika tagħna, politiki tal-edukazzjoni permezz tal-istitut li IT Ovvjament aħna nistgħu inwessaw dan biex nużaw il-potenzjal sħiħ tal-Ewropa. Nixtieq nisma' minn għandek x'inhi l-viżjoni tiegħek biex nużaw dawn it-tlet possibiltajiet iżda nkunu rebbieħa fis-sena 2030. Din dan nixtieq nkun naf. Ma nafx kif sejr nixilna naslu għal dan lan. Grazzi ħafna. Nadisa l-kelma l-Sinjura Griffin. Grazzi ħafna, Sur President. Taħt il-gwida ta' Jersey, Itre u Tran ħadmu flimkien fil-passat u minn dak li qed inti dalodu m'għandix dubju li ekser tagħmel anke fis-snin li ġejjin. L-Istur Pake, grazzi ħafna għal budget tiegħek Il-mistoqsija tiegħi għalik hija kif dak li semmejt ser jorbot ma' transazzjoni ġusta u hekk mhux qed nirreferi biss għal ġabra ta' flus, ammont ta' flus, qed nirreferi wkoll għal ammont ta' flus illi jiġu ddokati għal ehm, għal taħriġ l-ċittadini tagħna. Il-mistoqsija tiegħi rigward iċ-ċittadinanza u l-governanza. Ħafna xogħol sar fuq uh, il-files pertinenti hawnhekk. uh, tkellimt fuq il-bżonn li nerġgħu navviċinaw iċ-ċittadini tagħna lejn ix-xjenza li tkellimt fuq il-bżonn li ninaqdu ma' soċjetajiet u komunitajiet enerġetiċi li nixtieq insaqsi huwa kif dak li ser namlu ser jirrispetta il-kunċett tal-ġeneru u dak tal-klima. Meta jina kont um, naħdem f'Liverpool, ħdimna speċifikament ma' Grey Meadows biex aħna ikolna program illi jista' jintuża zaġġit ġid zona żona u nista' ngħidilkom illi jekk iċ-ċittadini ikollhom proġett, ikollhom idea, ikun jafu f'direzzjoni, flema direzzjoni jistaw jimxu, jistaw jinaqdu jaħdmu f'din id-direzzjoni. L-aħħar mistoqsija probabbilment ma tistax twiġiba. Iżda nista' nitlob li r-Renju Unit jibqa' msieħab soċjal, msieħab bisħieħ ta' Horizon 2020 Grazzi sal-aħħar kellima għal Renew. Eh, Felicitar li President. Grazzi ħafna l-għannet nixtenaj l proset sur President li kontalet u grazzi u koll sur paket mħabba li kena l-okkazjoni li niddiskutu koll anka miegħek meta kont responsabbli suġġetti ta' trasport. Jiena nixtieq illi Ninsaqsik xaġa fuq il-budget, ma taħsebx li dak it-naqis li kien imħabbar jista' verament jiedet il-wediet li aħna minna minħabba illi dan jista' wkoll ixekkel il-programm Orizzont 2020 issa fiħdan il-programm Orizzont 2020. Taħseb li hemm il-lok biex aħna nipprivatizzaw il-vestiment taħseb li jista' jkun hemm iktar effiċenza fl-investimenti taħseb li hemm biżejjed strumenti biex aħna nsaħħu iktar dan il-mudell anke fil-kuntest tal-mudell Ewropew. Apparti minn hekk nixtieq illi nsaqsik inti x'taħseb illi huwa r-rwol tar-reġuni hawnhekk minħabba li fil-kuntest tal-assoċjazzjonijiet hemm bosta sfidi globali illi mhumiex ħajkunu solvuti jekk maħniex aħna nitkellmu fuq il-livell lokali u reġjonali Ewropew biex inkun nistgħu inkomplu nużaw l-innovazzjoni fejn l-iktar hemm x'tib tal-wol ħanatu lil dan il-kumitat f'kull tip ta' id Dikjerazzjoni li qiegħda issir nixtieq eh, Inkun naf minn ħatijak inti xtaħseb. It was not the last intervention, the last intervention. Tajja, wis l-aħħar intervent, Missur Koraw, membri indipendenti, membru indipendenti. Grazzi ħafna u nifraħlek għal pożizzjoni eh, illi qed issa Sur President. Jina għandi mistoqsija li nixtieq nagħmel eh, daċħajn differenti għalix eh, spiss nejdu illi Horizon 2020 huwa proġett mirat għal SMEs, għal negozji żgħar, għalek insaqsi jekk hux possibbli illi hemm programm illi permezz tiegħu l-esperti tal kummissjoni joqogħdu jduru um, ehm, fl-istati membri, possibilment mal l-MEPs u ma xi rappreżentanti tal-istati membri biex bekk iċ-ċittadini preżenti fid-diversi stati membri ikunu jistaw jarfuħ uh, program tajnuna ta' dan it-tip. Mbagħad fuq il-Green Deal għall-Ewropa, inti sur paket kellimt Fu um, politika ġdida li zom fil-qalba tagħha il-xogħol u l-ambjent. Dan huwa essenzjali biex aħna namlu din it-tip ta' tranzizzjoni. Allura nsaqsi li ma tip ta' programmi għandkom f'moħħkom f'dan ir-rigward. Tilet mistoqsija mbagħad hija rigward it-teknoloġiji l-ġodda li hawnhekk għaw uh, fattur ta' marketing xnejtek illi poġġina f'kompetizzjoni ma' l-kompetituri l-kbar, ċina, l-Istati Uniti. U għalek insaqsi, diġa jeżisti pjan biex aħna nikkalkulaw l-impatt tal-AI fuq ix-xogħol u jekk jeżisti jekk jeżistix insomma studju ta' dan it-tip. Issa, Direttur Ġenerali, nerġa' Andrew Lake, nitolbok uh, twieġeb għandek għad dispożizzjoni tiegħek bej ħames u seba' minuti. Għaliex uh, kważi wasal il-waqt biex ngħaddu diġà għal punti li jmiss fuq l-aġenda tagħna. Iva, ser nipprova nżomm fil-qosor iżjed minn qabel, allura sur President, mela fuq isħubijiet Aħna qed nagħmlu 13 il-valutazzjoni ta' l-impatt daw ma jippreġudikawx il-proposti hawnhekk aħna qed nirriflettu fuq eh, l-aqwa forma ta' dawn lista ta' sħubijiet u għal kull wieħed minnhom identifikajna x'inhu x'inhi l-implementazzjoni mbasra bħalissa. Għalhekk importanti li nqisu li huma l-iżjed elementi u sħubijiet kost effettivi għall-ambjent ukoll. Walek għalissa ma nistax ngħid jekk hux ser ikun hemm 13-il proposta u jekk hux ser nkoplu l osma kollha, dak l-ewwel punt. U għal sħubija globali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Afrika illi ħatibda mill-DCTP id-diskussjoni hija jekk artiklu 185 jew ehm, u 87 huwiex l-iżjed wieħed pertinenti, però ma nistax ngħidilkom illum f'liema direzzjoni ser timxi l-valutazzjoni tal-impatt. Ovvjament din hija l-bażi analitika ehm, li minna jridu jsiru d-deċiżjonijiet u bat l-impatt ser jiġi valutat mill-Kummissarju Gabriel u naraw daqsxejn biex ser noħorġu. Jekk hux ser nagħmlu proposta orizzontali jew proposta separata bħalma qed tiżjed kmini dan għadna qed niddiskutuh l-inqas minn tal-inqas irid ikollna faxx uh, eh, orizzontali li permetti azzjoni bejn diversi sħubijiet. U dan rridu naraw però eżattament kif ser iseħħ ma nixtieqx nagħmel l-ebda konklużjonijiet fuq id-diskussjonijiet budgetari li attwalment għaddejjin. Ma nixtieqx nantiċipa xejn f'termini tal-parametri tal-missjoni, dan jorbot sa ċerta punt mal-budget ta' Horizon Europe Ir-realtà però i illi il-missjonijiet ma jitrattawx biss ir-riċerka u l-innovazzjoni, jitrattaw esitu eh, eżitu li jirid jinkludi l-komunità eh, kollha fuq livell nazzjonali u Ewropew u dan ser jirrikjedi ħafna iżjed minn sempliċement il-kontribut ta' Horizon Europe. Ovvjament irridu nżommu f'moħħna l-possibilità ta' teknoloġiji ġodda U jekk il-missjonijiet eh, jirna xilna n-organizzawm kif suppost, naħseb illi l-istati membri ser ikunu u ma jridu jkunu parti mill-agenda ta' riċerka u innovazzjoni. Walek, irridu naraw daqxajn xfrott ser ħallu il-missjonijiet. Is-sena d-dihla ikunu nafu aħjar. Fuq is-sinerġiji, Iva, naħseb illi is-sinerġiji huma parti minn diskussjoni ħafna żjed wiesa milli sempliċement tiġbor fondi tara kif sħubiet, per eżempju, anka l-missjonijiet, jistaw jipromovu u jużaw fondi illi huma barra il-kappa ta' l-Horizon Europe. Ovvjament dan fir-rispett fir-rispett ta' l-artikli 185 u 187 ta' trattat. Pero dan ma jfissirx illi jew ma jxekkilniex milli nippermettulhom illi jkunu parsi mill-preparazzjoni u l-implementazzjoni ta' programmi relatati meta l-eżitu tal-finanzjament ta' riċerka jkun lest. U aħna fuq dawn propju dawn qed nistennew illi huma il-riżultat ta' ċiklu li twal ħafna iżjed fil-font minn qatt qabel. li ngħid kelmtejn fuq il-finanzjament lokali, l-ekosistemi, fuq livell reġjonali u nazzjonali u anka Ewropew. Hawnhekk il-fondi strutturali għandhom rwol importanti U fil-fatt, l-affarijiet imxew b'mod effettiv ħafna, anke meta tara l-eżempju ta' Liverpool li tajna, iżda in ġenerali wkoll. Jiġifieri aħna tajbin ħafna f'termini ta' innovazzjoni għaliex l-ekosistemi l-industrija qed jaħdmu b'mod effettiv ħafna anke grazzi għal fondi strutturali. Dan huwa sport irrid jitkompla fiċ-ċiklu illi misur rridu norbtu l-eżitu ta' dan il-fondi fazi bikrija ma l-scaling up. Dan huwa wieħed mill-elementi innovattivi ta' Horizon Europe. L-idea hija illi nużaw dawn l-sforzi innovattivi anka tal-Istitut Ewropew għall-Innovazzjoni u l-IT għalek kun jista jipparteċipa partikolarment fil-fasi ta' scaling up billi nifinanzjaw riċerka illi tiffoka fuq eh, it-teknoloġiji illi itelfu u anka eh, jibbenefikaw minn l-equity funding l-avveniment fil-Finlandja mistenni ħafna ta' kull sena l-slash um, li għalih jipparteċipaw 25.000 persuna kull sena uh, minnu ħareċ illi hemm ċerta oqsma dawk xjentifiċi u um, enerġetiċi, um, skużawni, ta' inġinjerija li fihom l-Unjoni hija b'saħħitha ħafna, dawk mhux qed eh, issir biżejjed riċerka dwarhom minħabba li huma riskjużi ħafna. Però permezz tal-ekwità forsi jirnexxielek anka issib eh, l-investituri mill-bidunet, jekk mhux mill-bidunet forsi ftit iżjed tard biex bekk ir-riskju jkun iżjed eh, maniġibbli. Walek hawnhekk il-fatt illi nassoċjaw l-isforzi min-naħa tal-Istati membri u min-naħa tal-Unjoni Ewropea jista' jista' jgħin. Issa, fuq il-komunikazzjoni dan huwa punt partikolarment importanti. Is-Sinjura Gabriel qalet illi tixtieq tkompli tagħmel impatt fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi. Il-programm is-sew iżjed magħruf iktar użat fl-Istati Membri kollha u naħseb illi il-Kummissjoni f'ċerta stati membri partikolarment tista' tħalli ħafna impatt. Aħna fil-fatt diġà bdejna it-tur tagħna fid-diversi stati membri biex ngħinu lil partijiet involuti dawn huma spiss avvenimenti li jattendu għalihom ħafna u l-idea hija illi appuntu nilħu pjattaforma kemm jista' jkun wiesa possibbli. L-istrateġija ta' Lisbona iva ma tantx rnexxila tasal għal mira tagħha, partikolarment dik ta' 3%, però naħseb li din l-istrateġija hija daqsxejn iżjed positiva anke f'termini ta' l-investiment minnaħa tal-Istati Membri, però għadna lura, għadna lura ħafna. Fl-istess waqt sar ħafna investiment biex noħorqu ehm, ċentri ta' eccellenza u issa kull ma jmur qed naraw dejjem iżjed rikonoxximent illi għanna bżon sistemi ta' riċerka u innovazzjoni madwar l-Ewropa, dak li mhux qed iseħħ fi stat membru wieħed huwa problema għall-Unjoni Ewropea kollha kemm hi, walakin iridu nkunu viżibbli Maria Gabriel fil-missjoni tagħha qalet irridu naħdmu fuq il-qasam tal-innovazzjoni u tassew nittama li nkunu nistgħu nagħmlu differenza U dak illi minn dak li smajt sa issa partikolarment fuq il-Green Deal, l-esperti qed jidentifikaw l-innovazzjoni u r-riċerka bħala xi ħaġa li tassew tista' ġib bidla magħha. Ħafna gvernijiet, partikolarment din l-istituzzjoni tagħhom jiġifieri u anke l-Kummissjoni Ewropea, tqisha bħala il-post tqis dawn l-elementi ta' riċerka u innovazzjoni elementi għodot biex naslu għal diversi miri, fostom il-miri klimatiċi, xol, etc. Grazzi. U nejdukom li napprezza ħafna l-enerġija politika illi qed nara. Grazzi ħafna sur eh, pake tal fatti li kont fostna hawnhekk biex niddiskutu dan is-suġġett. Ma diġ dubju illi mija kuma s sinjura Gabriel se nkomplu nittrattaw dan is-suġġett fil-ġejjeni. Issa naddi għall-aħħar punt għall-aġenda ta' dalodu prezentazzjoni fuq il minna tal-Kommissjoni fuq rapport annwali għas-sigurta fl-operazzjonijiet ta' żejt u l-gas offshore. Nilqa għawnek l-Sir Stefan um, Moser biex jinsab mana fuq il-podium. Il Nixtieq infakkar ukoll il-membri illi id-direttiva sigurta offshore ġiet adottata fl-2013 wara id-diżastru ta' tixrid ta' żejt fil-Messiku fil-Golf tal-Messiku fl-2010. Id-direttiva sigurta offshore għandalan illi tevita li seħu dizastri ta' dan it-tip fl-pra Ewropej L-iskop ta' rapport annwali li ħajġi prezentat u huwa li jipprovdi data fuq numru ta' um, installazzjonijiet fl-Unjoni Ewropea u biex jinformawna fuq l-inċidenti u anka prestazzjoni ta' sigurtà f'operazzjonijiet tal-gas u state offshore. Il, um, mill-esperjenza fl-implementazzjoni ta' din eh, id-direttiva qed um, naraw illi hemmlok għal ċerta emendi għal din id-direttiva għalhekk napprezzaw ħafna sur Mowser jekk tista' tispjegalna daqsxejn x'inhu l-istat attwali ta' dan ir-rapport. Nistiden li l Sir Moser biex tibda l-prezentazzjoni tiegħek imbagħad wara naddu l-kelma lill-membri tal-Parlament biex jagħmlu lek eh, mistoqsijiet illi għandhom. Għalnet, Sur President, nibda billi nifraħlek eh, għal din il-karga l-ġdida tiegħek il-direttiva ta' sigurtà offshore hija estremament importanti għaliex aħna rridu nevitaw ipra, eh, nevitaw incidenti ehm, gravi u gbar fl-ipra tal-Unjoni Ewropea. Ovvjament, l-aspetti li zjed gbar, turizmu, is-sajt, li jiddependu fuq uh, minn ambjent san, dawn jiddependu fuq il-500 installazzjoni li jeżistu fl-ipra tal-Unjoni Ewropea, dawn kull ma jmur qed jonqsu nofs l-installazzjonijiet sarulhom operazzjonijiet bejn snin eh, sniet snin 80 u s-sena 2000 u ħafna minn dawn l-installazzjonijiet ser jingħalqu b'mod permanenti fil-futur ġejjeni. Ta' min però nfakru ta' min ifakkar illi il-rapporti tal-2016 u 17 huma relattivament pożittivi għaliex ma kienx hemm l-ebda mewt xi aspetti tiebu oħrajn marru lura, mm, per eżempju, aspetti li marru lura kienu rilaxxi mhux mixtieqa tal-gass jew taż-żejt, kif ukoll kien hemm inċidenti u eh, ta' bastimenti li ħabtu, kif ukoll nuqqas ta' rispett ta' sigurtà. Però kien hemm ukoll inqas failures l-istati membri jridu jissottomet informazzjoni stipulata b'mod ċar il permezz tar regolament eh, ta' implementazzjoni msejsa fuq din id-direttiva jeżistu it-templates, il templates li jridu jintużaw biex l-istat membri jisottomettu l-informazzjoni. Aħna nistaw nejdu kol illi l-istati membri provdew data kollha meħtieġa fuq Eh, dan is-suġġett bl-eċċezzjoni tal-Renju Unit, però r-Renju Unit użaw il-deroga konċessa lilhom illi hija limitata fi żmien u tillimitana li niksbu biss informazzjoni illi tkun ġiet sottomessa għal reviżjoni il-rapport li ksibna kien eh, minna ħatar Unit kien dak tal-2017, pero ma kisbtattawna u koll informazzjoni fuq il-139 installazzjoni mill-188 installazzjoni li għandhom. Rigward numru tal-installazzjonijiet li ħajnal ħajnalqu uh, Mm, kien hemm ħamsa fir-Renju Unit waħda fl-Italja fl-2017 tnejn biss żdiedu waħda fir-Renju Unit u waħda fl-Olanda. Daw bdew ikunu operattivi ġifiri u hemm ukoll eh, suġġerimenti ta' produzzjoni li qed tiċċaqlaq eh, minn posta l-ieħor, però kien hemm biss waħda ta' dan it-tip Ġifiri, il-tendenza ġenerali hija li il-produzzjoni ila tonqos mis-sena 2010 d-dim. L-installazzjoni naqsu ħafna fil-Bahar ta' Tramontana u anka fil-Bahar ta' mediterran li kien l-iktar l-ikbar produttur ukoll. koll stati membri fil-fat li diġa għedin ħarsu li għadin u xi sviluppi importanti ħafna kienu marbutin mal-Rumanija u l-Bulgarija fil-Bahar l-Iswed, istanka fil-Mediterran tal-Vant, ġifiri ċipru u xiftit mill-ġirin tagħna l-Iżrael u l-Eġittu fejn aħna wkoll konna stabilixxejna magħhom kooperazzjoni tajba biex nkunu nistgħu naqsmu kooperazzjoni tajba ħalli niżguraw li l-esperjenza tagħna tista' tkun id dispożizzjoni ta' dawk l-istati membri u aħna stedinnihom ukoll biex jaqsmana l-aħjar esperjenzi li nkisbu. Aħna qed nistennew li jkun hemm ispezzjoni regolari ta' dawn l-installazzjonijiet u naħseb li ħafna drabi iktar ma jkun hemm installazzjonijiet iktar ikun hemm bżonn ta' ispezzjonijiet. Ġifieri din hija xi ħaġa li nistgħu nosservaw. ħafna drabi aħna qed naraw dan it-tip ta' spezzjonijiet li qed isiru. Iżda rridu nagħmlu distinzjoni bejn dawn l-avvenimenti illi ta' min jikkumenta dwarhom speċjalment dawk it-tip ta' installazzjonijiet li jistgħu jikkawżaw eh, każijiet ta' mwiet. Eh, eh, fortunatament ma kienx hemm każijiet ta' mwiet iżda kien hemm tnejn fir-Renju Unit, wieħed fil-Danimarka, wieħed fl-Irlanda li setgħu jikkawżaw dal fatalitajiet Ġifieri l-operaturi huma obbligati li jaraw illi memx dawn ir-riski u dak li qed ikkawża dan ir-riskju fil-fatt qiegħed ikun meqjus. Ħafna mill-avvenimenti kienu qegħdin ikunu konsidrati fir-Renju Uniti kien hemm xi 30, fl-Olanda 13, fid-Danimarka 14 u fil-Ġermanja pereżempju wieħed. Kas wieħed, ġifieri din hija xi ħaġa li forsi hemm dejjem xi ħaġa li qed isseħħ hawnhekk issa qed naraw li jekk hemm xi ħaġa li tista' tkun ikkontrollata, naturalment hemm bżonn li jittieħdu prekawzjonijiet li hemm bżonn. Kultant għandna bżonn ukoll ta' releases bżonn inqisu li dawn ikunu releases ta' xi tip ta' gas bħal metan. Illi kieku tajjeb nevita ħista kultant ma tkunx tista' tevita. Tnej fil-mija kun minħabba nuqqas ta' kriterji ta' sigurtà u 5% minħabba illi kunem bastimenti li jaħbtu vessel collisions li kienu rrapportati wkoll fis-sena 2000 u Mistax, iżda mhux fis-sena 2016. Ġifieri aħna kuntenti bid-dejta li qed jibatulna l-istati membri iżda fl-istess ħin jiddispjaċina ngħid ngħidu illi xorta waħda hemm pjuttost eh, inċidenti u kien hemm pjosta inċidenti kbar ukoll irridu nindirizzaw iżda jekk aħna nqablu s-sigurtà tal-offshore tagħna mal-bqija tad-dinja naħseb li xorta waħda kellna livell tajb ta' sigurta fis-sena 2017 iżda xorta waħda rridu niżguraw li l-istati membri ikunu qegħdin jieħdu ħsieb flimkien mal-operaturi dawn ir-riski. Issa fuq il-permessi li jingħataw aħna bħalissa qegħdin naraw nħarsu lejn id-direttiva u x'elementi fiha illi jindirizzaw ukoll Id-decommissioning bħala għed mis-sujġetti ħalli naraw kif nistaw nieħdu dan Is-suġġett ħalli naraw li nipprovdu informazzjoni wkoll għabbażi tar-regoli applikabbli u naraw x'inhuma il-kwistjonijiet ewlenin naraw jekk il-qafas li għandna fl-Unjoni Ewropea huwiex tajjeb biżjed biex nindirizzaw dan il-problema. Mbagħad għandna kwistjoni ta' responsabilità, verifika tal-indipendenza u anke numru ta' aspetti oħrajn illi kienu msemmija anka fil- fil-direttiva ħna ninsabu pozizjoni li dal-waqt ħankunu nistaw inwaslu l-aħħar verżjoni u din naħseb li tista' tkun ippubblikata dal-waqt ħadd intbagħat ukoll lill-Parlament Ewropew biex mbagħad tkun diskussa Intin probabbli nistgħu nagħmluha wkoll fit-tieni kwart tas-sena d-dieħla. Aħna nkunu nistgħu wkoll eh, inwieġbu għal xi rapporti illi ħarġu minna tal-Kummissjoni Ewropea fuq il-responsabilità ġifieri aħna ħankunu wkoll f'pożizzjoni illi nitkellmu fuq dawn kwistjonijiet ta' responsabilità. Ġifieri ringrazzjakom ħafna tal-attenzjoni u għet nistana bil-ħerqa li konna l-opportunità li nitkellmu iktar ma'kom fuq għadi. Grazzi ħafna ta' dawn l-interventi u tal spiegazzjonijiet li tajtna u importanti li aħna istaw n nimplementaw din id-direttiva u naraw l numru ta' inċidenti jonqsu u nippruvaw nipprevjenu dan it-tip ta' sitwazzjonijiet li ma tantx huma pożittivi naturalment. Uridu naraw l-istati membri wkoll koll hemm iktar koordinazzjoni bejnietom, forsi mhux kulħadd ħerqan illi implementa il regoli kif suppost bl-istess tip ta' motivazzjoni iżda bżonn li nżommu dan id-dialogu għaddej. Sa' jekk hemm xi kollegi li jixtu jitkellmu, issa għal-waqt. Mill-partit tal-ħodor l-ewwel nett, Sur President, ngħidlek proset tal-li intażel għandi xi ftit mistoqsijiet. Mistoqsija ewlenija hija jekk aħna rridu nżommu mal-ftehim ta' Pariġi u nirrispettaw u l-Kummissjoni ġida hekk qed tgħid li tagħmel. dan ħaj diħat tkun kwistjoni problematika l-Kummissjoni kollha. U rridu naraw kif aħna nistgħu niġġustifikaw illi konna drilling sal-gas u għaż-żejt anke mill-istati membri. Jiena naħseb li l-iktar ħaġa problematika hija xi ħaġa li semmejt inti stess li hemm bosta affarijiet li għandhom jitjiebu fil-direttiva kollha kemm min. Qed il-direttiva mhix qed tipprovdi lill-operatur biżżejjed garanziji u jekk l-operaturi kun jistgħu jkopru l-ispejjeż tal-spillover jistgħu jagħmlu hekk inti tkellem ukoll fuq l-emissjonijiet. U taf li dan jista' jkollu 80 darba iktar impatt um, CO2s. U din xi ħaġa verament terribbli u l-data ta' skadenza għall-evalwazzjoni naħda l-Kummissjoni kienet tal-Lulju li għadda u allura aħna nixtiequ nkunu nafu għalfejn aħna dan din id-data ta' skadenza ma stajniex nirrispettawha minħabba li fil-verità aħna permezz tad-direttiva din nippruvaw naraw li nindirizzawhom dawn il-problemi mela din id-data ta' skadenza għalfejn ma stajtux tirrispettawha u anka fuq l-evalwazzjoni ta' din id-direttiva. Jiena naħseb li din l-evalwazzjoni għandha ssir malajr kemm jista' jkun. Grazzi. Grazzi ħafna. Jiena naħseb illi huwa importanti ħafna in nitkellmu fuq dan is-suġġett u fuq dan naħseb naqblu l U diġà intqal minn xi ftit minna x'għandna nagħmlu wkoll bażi ta' dak li kien miftija fis-sena 2013. U jiena nixtieq nkun naf ukoll inti x'taħseb minħabba li hemm ċertu affarijiet li għandhom ikunu evalwati, pereżempju, jekk ikun hemm każ ta' Eh, mewt pereżempju din hija xi ħaġa serja rridu nevalwaw allura l-bażi kollha iżda jekk ikun hemm allura tniġġis dan mhux qed ikun konsidrat bħala problematiku jiena naħseb illi għandu jitpoġġa fil-kategorija ta' każijiet serji li se waslu għal iktar evalwazzjoni. Jiena naħseb ukoll illi anka fid-direttiva li għanna bħalissa, aħna irridu jkonna iktar prekawzjonijiet li jittieħdu, apparti minn hekk għalija nixtem nkun naf kif qed tieħdu ħsieb it-tniġġis u kif dan jista' jkun irregolat aħjar fid-direttiva, forsi tista' tgħid xi ħaġa iktar fuq din anke fil-kuntest tal-evalwazzjoni ta' din id-direttiva. Minħabba li l-fokus qatt ma kien fuq hekk. Grazzi ħafna jekk m'hemmx iktar kummenti nixtieq li nistieden lis sur Moser biex iwieġeb dawn il-mistoqsijiet. U naturalment, jekk hemm bżonn forsi U tista' tikkonkludi wkoll. Mela fuq il-ftejm ta' Pariġi, il-Kummissjoni ħadet impenn qawwi tnaqqis tal-karbonju wkoll u nixtiequ li l-Green Deal ukoll wassal għal iktar ambizzjoni, apparti minn hekk aħna f'dan il-kuntest xorta waħda qed inħabtu wiċċna mal-istruttura li għandna bħalissa fis-settur tal-enerġija illi żgur mhix ħatkun l-istess struttura li ħajkonna fil-ġejjieni. Sakemm il-gass u żejt ħajjibqa' jkun prodott fl-Unjoni Ewropea aħna dejjem rridu nieħdu ssieb is-sigurtà, jiġifieri din hija xi ħaġa illi hemm bżonn li nkunu nistgħu naħdmu fuq din il-bażi kemm jista' jkun. Issa fuq tnaqqis tal-użu tal-karbonju skont il-ftehim ta' Pariġi u anka fidma mal-imsieba internazzjonali biex inkomplu dajjin qudiem, jiena naħseb li rridu nagħmlu l-istess eh, dawn l-affarijiet fl-istess waqt, rridu naraw illi nilqaw l-imsieħba internazzjonali iżda fl-istess ħin li rridu niżguraw illi qed nirregolaw l-affarijiet anke fil-pajjiżi tagħna għal produzzjoni li qed issir anke offshore, ġifieri l-affarijiet li inti semmejt bla ta' xejn huma importanti ħafna rridu nikkonsidrawhom ħalli naraw x'nistgħu ntejbu wkoll u bħalissa qegħdin nagħmlu evalwazzjoni aħna evalwazzjoni ta' dak illi qegħdin nupprovdu wkoll u qed naraw illi qed inħarsu lej dawn l-argumenti wkoll. Mhux qed nikkommettu min-naħa tal-Kummissjoni biex nagħmlu ċertu affarijiet u għabbażi ta' dak li kien imwiet forsi l-Kummissjoni tista' tiddeċiedi biex naraw x'jandu jkun il-follow-up. Għandu x'ikun hemm reviżjoni ta' dan it-test. Iva, inti semmejt eh, l-immersion tal-ullu li għadda. Raġuni kienet għalfejn aħna marna xinix namlu għadji meħabbel ma kienx dejta bizzejiet aħna ħsibna li l-kwalità għandha tkun minn tal-ewwel li għandna nedikaw iktar ħin biex naraw li konna lista kompleta ta' data u fl-istess ħin aħna ridna ngħidu li kien hemm bidlanka fl-istituzzjonijiet u ma rajniex illi dan kien l-aħjar mument ta' kif nistgħu noħorġu biha din u għal raġuni sebna illi seta' jkun iġġustifikat li nistennew ftit ħalli jkollna kwalità aħjar ta' evalwazzjonijiet. Aħna Ħdimna mal-konsulenti u kol provajna naraw x'informazzjoni għandhom bżonn l-istati membri u hemm informazzjoni li għadha mhix fidejna ħafna drabi trid mis issaqsi għall-informazzjoni biex tirċivija u mbagħad tkun tista' eh, tibni bażi ta' prova. Sinjura Ernst, fuq dak li qed tinti naħseb li hemm ċertu affarijiet li rridu nirranġaw bla dubju Iżda din mhix il-konklużjoni li għabbażi tagħha nistgħu nagħmlu evalwazzjoni aħna kwistjonijiet ta' responsabilità naħseb illi rridu naraw ukoll jekk dan jista' jitħalla fidejn l-Unjoni Ewropea u nkella fidejn l-istati membri jiena verament naqbel fuq il dak li għattinti kif nistgħu nikkategor nrizzaw inċident kbir, jiena naħseb wieħed jista' jiddefinixxi dan b'mod iktar wiesa naħseb illi tniġġis, kasta tniġġis ukoll jista' jkun ikkunsidrat bħala inċident u naħseb illi dan jista' jkun sinjal importanti. Il-konsegwenza iżda prattika mhijiex daqshekk differenti minħabba illi l-istati membri jridu wkoll jirrapportaw dawn l-inċidenti u l-istati membri jridu jikoperaw mal-industrija biex jaraw li din mi ħaġa li ħadd kompli tiġri u aħna nafu li rata tal-inċidenti iżda dejjem qiegħda tonqos maż-żmien. Aħna qed naħdmu ħafna mal-esperti wkoll l-awtoritajiet ħafna drabi jkunu lesti li jiddiskutu magħna u nagħmlu skambju tal-informazzjoni wkoll bejnietna anke dawk li huma involuti fil-attivitajiet offshore naħseb illi fuq livell ġenerali nistgħu nserħu moħħna illi l-qafas huwa tajjeb Dan ma jfissirx li aħna m'għandniex nagħmlu iktar titjib fil-ġejjieni. Qegħdin ngħidu li rridu nipprovdu il-bażi aħna biex tinġabar l-informazzjoni bat naraw x'ħan nagħmlu fil-ġejjieni. Grazzi ħafna nixtieq nitolbok biex tikkummenta daqsxejn iktar l ftit minuti għandi kollega li talbek tal eh, biex issaqsi mistoqsija oħra. Grazzi tal-li tittin l-opportunità li nistaqsik mistoqsija supplementari. Iżda ir-reviżjoni suppost saret qabel Lulju u nixtieq nistaqsik din il-mistoqsija tista' tagħtina idea ta' meta dan għandu jkun konkluż dan ix-xogħol ta' evalwazzjoni minħabba illi l-aħħar darba li suppost wasalna għal ftehim ma sarx hekk, jiġifieri forsi tista' tgħidilna daqsxejn beħet u ieħor x'tib ta' timeline għandna. Iva, grazzi aħna Reviżjoni noħdu għadaqs li kieku qegħdin ngħidu li rridu nħarsu lejn kif qed taħdem din id-direttiva. Jiena naħseb li naqblu mal-fatt li il-revizjoni kellha tintem sal-Ulju u fil-kuntest ta' regolamentazzjoni aħjar rridu naraw aħna x'nistgħu nipproduċu fil-kuntest ta' evalwazzjoni tal-impatt. Dan għandu bżonn li jkun ibbażat fuq um, diskussjoni ta' bejn il-Parlament u l-Kunsill u forsi hemm bżonn ta' proposta legali biex nibdlu dan kollu jiena naħseb li t timeline huwa illi sat-tieni kwart tas sena d-dieħla aħna noħorġu b'din il-proposta mbagħad wara li jkunu diskussi irridu naraw jekk hux ħajkun hemm bżonn ta' evalwazzjoni ta' impatt ħalli bekk noħorġu bi proposta legali u nittamaw illi nkunu nistgħu nikkonkludu għas-sena matul is-sena d-dieħla. Naturalment dan jiddependi fuq l-evalwazzjoni tal-impatt u l-kwistjonijiet li kienu identifikati li għandhom ikunu ċerati iktar. Grazzi ħafna, grazzi tal-li konta u kont nasab li tajjeb nippruvaw naġlu proċess kemm jista' jkun u li jkollna biżżejjed informazzjoni. Is-sinjal tagħna huwa li nippruvaw nikkonkludu mara kemm jista' jkun. Grazzi ħafna lill-interpreti lill kollegi nixtieq ringrazzjom tal-li f'din l-ewwel ġurnata tiegħi tal-li appoġġajtuni bisħiħ u nerġgħu niltaqgħu għawek fissa tajja nofs. Grazzi. Thank you very much, Mr. Bujoy. My pleasure. And again, congratulations.